Colleagues, may I ask colleagues to take seats and journalists to kollegi ħudu postkom u il-ġurnalisti ħalluna il-libertà e l-ispazju ta' Grazie. Issa nishtiq jina nilqa fil-Komitat Ekon il-Ministru Xajble u l-Ministru Padoan. Wa unura lina li konna diskussjoni ma' zewċ eh, ministri li ktar prominenti tal-Ekofin. Mux biss mħabba il-daqs tal-GDP tal-pajizi tagħhom, imma anki għal pożizzjoni li ħadu u għall-importanza li taw fuq il-riflessjoni fuq il-futur tal-EMU. -E E, mux l-istess klim użaw, pero l-ispirtu u l-kuxenza hija l-istess e, u l-bżon li namlu E, passi iktar importanti biex l-Unjoni Monetarja u Ekonomika issir dejjem iktar effettiva. U għal din ir-raġuni aħna organizzajna dan l-iskambju li hu fil-qafas tar-rapport tagħna fuq il-governanza fuq il fuq il-governanza e, uh, ekonomika. Uh, Il-rapporter Provanx Beres edha unek u dimna u dana l-iskambju bħalissa dej waqt li jem ħafna avvenimenti importanti l-komunikazzjoni fuq flessibilità li nħossu li huwa eh, strument importanti biex nkunu nistgħu nużaw eh, din il-flessibilità fil-patt ta' stabilità u tkabbir u l-konsolidazzjoni fiskali sir dejjem iktar importanti fil- eh, riforma tal kommissjoni Naturalment, mbagħad hemm anki eh, avvenimenti ġodda fil greċa u naħseb li l-iskambju se jkun pjuttost imqajjem u Palissa nati il-mikrofonu għal l-ewwel ta' introduzzjoni lill ministru Padawan. Grazzi, President. Membri onorevoli tal-Parlament, Sur Volkan, Jena kontent ħafna illi għandi l-okkazjoni għal darboħra biex ikolli skambju ta' opinjonijiet ma'kom ma' suġġett daqshekk importanti li huwa il-governance tal-Unjoni Ekonomika Monetarja. Valutazzjoni tal-afas attuali ta' regoli u ta' governance ekonomika ma jistax ma jibdix mill sib E, kif din il-governance e, e kontribuiet biex ikun hemm iktar integrazzjoni, biex ikun hemm tkabbir iktar bilanċat u iktar impigi. U bekk ikun hemm ukoll konverġenza ekonomika ekbar. Fl-opinjoni tiegħi il-bilanċ mhuwiex ta' soddisfazzjon fl-opinjoni tiegħi U nishtiq nitkellem fuq dan biex inkun nista mbagħad nixbet konklużjonijiet utli għal futur biex intejjeb il-governance. Nishtiq nagħmel lista qasira ta' ħames punti illi jagħtu qasira ta' lezzjonijiet li nistgħu nieħdu mill-esperjenza. L-ewwel punt huwa illi governance effettiva għandha tkun ibbaġata fuq policy mix koherenti illi fuqhom politika fiskali, strutturali, finanzjari u anki il-politika monetarja komuni għandhom ikunu infaslin biex ikun jistaw jisaxħu l-impatt tagħhom kollha flimkien. Dan jiġi minn anki ħsieb ieħor fuq il-kriżi illi xi snin ilu waslet għal situazzjoni delikata ħafna fil-kriżi tal-euro. U dinna uriet illi fl-Unjoni Monetarja jista' jkun hemm zbilanċi illi ma kienux mistennija minn dawk li jkunu faslu l-arkitettura monetarja. Riski insostenibbli. U biex namlu prevenzjoni, bżon namlu koordinazzjoni tal-istrumenti kollha disponibbli u anki it-tisħiħ tal-governance. Fi klimiħor, ieħor, il-governance trid tara fi żmien utli meta jibdew dawn l-izbilanċi u kemm se jdunu idumu fi żmien u r-riskju illi Umbad, fl-aħħar jistaw waslu għal dissolviment tal-istruzzjonijiet. Dan huwa l-ewwel punt. U l-istruttura tal-governance għandha tiġi mtejba u rridu nibbażaw ruħna fuq bilanċ sar ħafna billi fil-fat fl-Eurogroup ah, kienem il- koordinazzjoni tal-budgets nazjonali. Però irrit ikun hemm mod illi id-dimensjoni sovranazjonali u l-konsegwenzi ta' kull pajjiż jiġu inklużi f'dan il-kalkolu. Ridu naraw kif il-politika nazjonali, il-politika Ewropea jaħdmu fl-imkien. U dan wasalni fuq it-tini punt nishtiq namel, it-tini lezzjoni, il-spillover tal ta' riżultati ekonomiċi minn pajis għall ieħor Dawn iridu il-ħarsu lehom b'attenzjoni u meta nieħdu id-deċiżjonijiet tagħna fil-policy iridu nikkonsidraw iktar milli konsidranjhom fil-passat. E, evalwazzjoni ċara u iktar effettiva ta' dan l-spillover mill-esperjenza ta' governance internazzjonali Eh, jippermettulna ntejbu l-valur mizjut u ntejbu il-governanza tal area ekonomika tagħna. Fi żmien ta' kriżi, fil-fatt, din l-attenzjoni għall spillover kienet ikkonċentrata fuq l-aspetti negativi fuq il-fetti ta' kontagġu. Pero fil-futur il-governance, anki jekk irridu nżommu anki għajnejna miftuħin fuq l-effetti negativi, però irridu anki e, n nisħu fuq l-aspetti pozitivi. it tiret punt għanna bżon ta' komplementarieta bejn il-politika nazjonali, il-politika e, internazjonali, riformi strutturali f'kull pajis li huma l-bażi ta' governance effettiva dawn għandhom ikunu inklużi f'qafas illi fih ikollna viżjoni Ewropea illi tinkludi anki l-istrateġija. U għal dastant il-miżuri Ewropej u l-miżuri nazzjonali isaħħu li xuxin qed eh, nasimi hawnhekk fuq il-implementazzjoni tas-suq intern illi huwa importanti għal tkabbir u għal ħolqien tal-impjegi qed naħseb ukoll għal biex għal semplifikazzjoni ta' sistemi fiskali u anki għal għall-unjoni tal-iswieq kapitali. Anki dan irid jiġi definit f'din il-koerenza ġenerali u għanda tiġi analizzata bi strumenti per eżempju il-starriċ annuali ta' tkabbir u bekk dawn l-istrumenti nistaw għom għal biex ikunu effettivi. U raba dimensjoni hija dimensjoni temporali. E, l-azzjonijiet ta' politika ekonomika, specialment strutturalment, e, dawn jiżviluppaw roħom fi, fi, fi snin fiktar snin u għanna bżonna għastan ta' timeline iktar ċara tal-implementazzjoni tal-riformi u tal-evalwazzjoni tal-impatt li dawn il-riformi jistaw kollum fuq id-dimensjoni differenti ta' politika u ekonomika. U dana nistaw namlu ħdejem iktar u iwassal għal biex namlu evalwazzjoni iktar effettiva ta' tal-isforzi ta' kull pajis li jagħmel biex jimxi l-qudiem. U bekk inkunu nistaw, per eżempju, nifmu iktar kif id-dimensjoni strutturali u dik makroekonomika tal-policies tal-pajizi differenti ikunu jistaw jinteraġixxu. U bekk inkunu nistaw eh, nixbdu l-aħjar effett minn din l-interazzjoni kemm fuq livell Ewropew kif ukoll fuq livell nazzjonali. U l-aħħar punt, il-ħames punt, illi forsi huwa iktar waħed importanti b'mod ġenerali, bżonn illi insaħħu kemm responsabilità nazzjonali tal-programmi kif ukoll il-fiduċa reċiproka. Ħafna drabi fl-opinjoni tiegħi il-miżuri ta' politika ekonomika infaslin sew applikati sew waslu għal riżultati illi mhumiex għall-altezza tal-istennija. Et jajdu li, għawnek, illi l-arloċ li għandi u di mux et mux et jati mux et mux et jati mux ġust Kont qed ngħid li ħafna mill-azzjonijiet ta' politika ekonomika eh, ġew infaslin tajjeb u anki implementati tajjeb u dawn eh, kont qed ngħid li eh, l-effetti tagħhom mhumiex għall-altezza tal-istennija għaliex mhuwiex qegħdin joħolqu fiduċja fil-familji fl-intrapriżi u din hija ħaġa importanti ħafna hija kompitu tal-politika li nagħtu program koerenti u ċar għal biex insaħħu Eh, billi nżidu l-fiduċa il-policies ekonomiċi. U dana kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. U l-aħħar implikazzjoni meta wieħed jagħmel definizzjoni ta' eh, qafas ta' governance ekonomika rridu nifmu anki kemm huma importanti l-istituzzjonijiet ta' governance demokratika li m'għandhomx impatt Eh, fuq l-ekonomija. U mhux veru dan, għaliex riformi istituzzjonali li jżidu sostenibilità, l-fiduċa, l-istabilità tal-istituzzjonijiet għandhom fil-fatt impatt fuq il-ħajja ta' kuljum u fuq il-programmi illi jisiru minnaħa tal-intraprizi u tal-familji u għal daqstant eh, jgħinu ħafna l-intervenzjoniet ta' Eh, intervenzjoniet ekonomika. Għal daħtant governance ekonomiko, governance istituzjonali jimxu jitfit. Grazzi. U skużawni tal-li dom tiktar mill-li stajt. Grazzi, Sur Padoan, Ministru Padoan, nistan għaddu għal Ministru Xojble. Grazzi, President. Kollegi, u onora li illi jgħataw għoddim il-Komitat Ekon il-Ministru Padan, saftit eh, ġemati ilu, kien president tal-Ekofin u eh, u kien president eccellenti u għal din raġuni nħallitu jitkellem daċxajn u ħaftit bil-minuti tiegħi. Jiena se nagħmel introduzzjoni għasira. Aħna hawnhekk qed nitkellmu il-sujġet ta' dalodu minn persuna illi bdiet il-karriera politika tagħha fil-settur eh, legali eh, bejn l-Eurozona u l-Unjoni Ewropea. il vici President tal-Kommissjoni Dovroski l-bira fil-Eurogroup għamel kumment importanti ħafna l-bira u għal illi il-risk sharing u sharing ta' sovranità huma marbutin fl-imkien pratikament dawn huma suġġetti marbutin flimkien u dan ifisser li nistaw naħdmu fil fuq il-bażi tat-trattati Ewropej. Il-governanza tal-Eurozona skont il-gvern għandhom għandha tiġi mtejba. U għal ħafna raġunijiet kif għal Padovan, u għal din raġuni għandna bżonn ta' bidla fit-trattati il-liġi primarja għaliex fil-liġi primarja attuali propju fuq l-Eurozona aħna għanna u dimna kwestjoni diffiċli ħafna. U aħna il-gvern tagħna minn dejjem għalu dan. U sakemm ma nbidlux din il-bidla fil-liġi primarja, aħna nippruvaw nimxu skont il-liġi primarja attualment, imma il-kooperazzjoni għanda tiġi imtejba, pero dana huma kompiti li huma fidejn kulħadd u tkellem fuqhom il-ħabib Padwan, però eh, hemm bżonn jisiru dan bidliet. Il-fiduċja hija importanti għaliex il-fiduċja fis sovranità tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fl-Eurozona, hija importanti ħafna. U il-regoli u ftejim għandhom jiġu rispettati għal daqstant il-kwistjoni ta' flessibilità ta' regoli mumiex biss fil-limiti legali ma anki għandhom xaqsmu mal-fiduċa biex dak li aħna ftemna fuq u għadux jott inkella se jkonna problemi gbar. Jiena meta eh, inħolqot l-Unjoni Ekonomika Monetarja jena kon politikament u l-ħolqin tal jemmu minajr ma jkunem eh, politika ekonomika u fiskali komuni u tal-budget minn dejjem kienet ħaġa kontroversjali ħafna u għal din raġuni fid-diskussjoni Delor kien uh, talab illi nibdew b'diskussjoni fuq uh, moneta komuni biex ikunem hemm biex ikun hemm diġà l-ekonomija komuni u kieku eh, kellna nistennew biex ikollna unjoni politika kieku għadna nistennew illum ukoll. Eh, u jiena aħna lezzjoni tal-mnija, għax il pajistana u wkoll ma rispattawx kollha regoli u ħafna nis ma nsawiex til ħaġa u attualment il-kanċellier ta' Repubblika Federali meta uh, saret kanċellier eh, eh, ftemet ma' Steinbuck illi kien il-Ministru tal-Finanzi ta' dak iż-żmien illi jimpenjaw ruħob biex jizguraw il-Kommissjoni illi l-Ġermanja bla dubju se tirrispetta regoli kollha. U għal din ir-raġuni ma nistawx, ma ridux niġu kritikati, l-lum rridu nrispettaw regoli kollha il-politika ta' budget nazjonali kollha. Però rrid ikun hemm solidarjetà mingħand kulħadd mill-esperjenza tal-kriżi finanzjarja u bankarja illi mhux ma nbditx fl-Ewropa, aħna però tallimna illi is-swieq finanzjarji jistgħu jiġu eh, imħawda ħafna fil-fiduċa u għal din ir-raġuni ħadna d-deċiżjoni tagħna fil-, -fiduċa, Eh, l-Eurozona u għal din raġuni ħadna d-deċizjoni li ħadna u sakemm ma nistawx naslu għas soluzzjoni, għall-ħjar soluzzjoni. U din hija soluzzjoni li adottajna. Aħna provajna nerġaw natu l-fiduċa ta' swi u għamilna ħafna sforzi differenti. Aħna eh, imponejna sforzi ma' pajizi membri, hemm lista pjuttost twila, però ma nistgħux ninsewhom issa dawn aħna dejjem eh, u rejna solidarjetà kbira u din hija ħaġa importanti ħafna u neċessarja fl-interess ta' kulħadd fl-Ewropa. U dan eh, naturalment ifisser ukoll li il-prinċipju tal-politika tal-iżvilupp u dan għana fusow għalix il-mara tijaj impenjata ħafna fil-politika tal-izvilupp u l-prinċipju tal-politika tal- eh, eh, tal-izvilupp aħna eh, dejjem il-prinċipju importanti huwa ejn ruħek biex timxi l-qoddim. U din din ir-raġuni aħna ħanna d deċizjoni li ħanna fl-Ewropa biex mbagħad fi żmien twil nkunu nistgħu aħna Eh, nafaċaw il-bżonnijiet ekonomiċi illi joħorġu minn eh, din l-ekonomija globali, globalizzata, Kondizjonijiet ta' kompetizzjoni dejjem li jinbidlu u din hija situazzjoni li nsibu ruħna fiha, eh, Specialment jekk iridu aħna nirrispondu għal bżonnijiet soċjali u biex nżommu situazzjoni attwali, bla dubju aħna rridu nużaw il-GDP għal biex ikonna ekonomija soċjali tas-suq. Din hija realtà, però rrid ikonna anki kompetittività u riforma strutturali. Dawn huma kollha neċessitajiet jekk aħna rridu nżommu il-livell ta' ħajja li aħna kribna, speċjalment meta nħarsu lejn il-background tal-iżvilupp tagħna għal daqstanz rridu nikkonsidraw riforma tal-Eurozona, rridu naħdmu fuqa, jekk aħna mxejna u din dawn l-aħħar snin, eh, l-Eurozona hija stabilizzata, il-pajjiżi li kellhom bżonn ta' għajnuna x'waħedhom ma setawx eh, jaffaċċaw il-problemi tagħhom, u aħna dawn il-pajjiżi għajnnihom u dan kien dejjem importanti biex jiġġieldu kontra il-raġunijiet tal-kriżi u u ħafna drabi kien hemm situazzjonijiet spjaċevoli u ħafna drabi kena l-impressjoni illi eh, il-tort eh, eh, ta' ċerti problemi ta' ċerti pajizi u ma fidejn pajizi oħrajn, imma fil-fat il-problemi kullħat li jirrisolvihom f'pajizu. Grazzi, grazzi ħafna. Grazzi, Ministru Xojble. Issa nistaw nibdew il-nisimaw menanti rapporter un bat menanti shadows. Għanna zewċ minuti għal mistoqsijiet u zewċ minuti u nofs għal risposti ta' zewċ kellima. Għal stan seba minuti. E, Nitlokkom ma ta' iż-żewġ minuti tal-mistoqsija. Signora Beres, għall l mistoqsija. Grazie ħafna huwa privileġġ li rapporter għandu żewġ minuti biex jitkellem. Nirringrazzakom tal-li qegħdin hawnhekk uh, fostna u anke tal-kummenti tagħkom. Sur Padoan, nixtieq nagħmilek mistoqsija, inti identifikajt um, iż-bilanċ u Ippreżentajt viżjoni Ewropea għal kustonijiet kollha li hemm involuta involuti x'inhuma l-proposti tiegħek dwar is-sitwazzjoni u diskussjoni ta' revizjoni tal pakketta sitta six pack. Din kienet xi ħaġa li tiġa infetħet anka mill-leġislaturi. fir kwarta din id-diskussjoni, eh, dwar il-presidenzi e- u il-kompatibilità bejn il-livelli Ewropej u dawk nazzjonali fir rigward ta' riformi strutturali, per eżempju, xinu ma' suġġerimenti tiegħek biex intejbu il-miżuri li huma eżistenti palissa. Sur xwab, inti tkellim dwar l-importanza tar-regoli u il-konklużjonijiet tiegħek kienu illi il-problemi ikunu fuq livell nazzjonali. kemm allura nistaw aħna nispjegaw l-affarijiet fuq livell nazzjonali meta naraw li hemm differenzi kbar li dejjem qegħdin jikbru fl-Unjoni Ewropea anka ma eh, qabel u wara eh, u matul il-kriżi x'nistgħu nagħmlu biex insibu rimedji għal dan kollu. Grazzi ħafna. Thank you very much for those questions. Grazie ħafna ta' dawk il-mistoqsijiet tiegħek m'am ta' sfida biex ngħidlek. ħanerġa ndura l-punti li tiġa għajjemt eh, għalek. Iġifiri il-pakket ta' tnejn u l-pakket ta' sitta u nżommu l-vizjoni tal-presidenta ħajja anka bħala mm, forza mm, għal dak li nixtiequ namlu. Eh, fil-qosor il- Jina naħseb illi nistaw nigwadanjaw ħafna fil gwajt tal-impatt ta' dawn il-miżuri u il sostenibilità ta' sistema jekk aħna narfu bisħiħ żewġ aspetti illi jiena semmejti ġa l-ewwel net l-istrumenti ta' politika differenti li jiġu integrati u rridu narfu per eżempju, u dan huwa suġġett favoriti għaj, l-impatt ta' riforma strutturali għal eh, Eh, numru ta' leġizlazzjoni u implementazzjoni għandu impatti differenti skont l-ambjent makroekonomiku u kif dan jevolvi. Il-president tal-ECB għal il-politika monetarja eh, eh, tista tejn sa ċertu punt imma il-riforma strutturali hija meħtieġa biex inkunu nistgħu nisfruttaw l-ambjent makroekonomiku u il-kontra il u kol eh, veru il-riformi strutturali jaħdmu aħjar jekk per eżempju l-aspettativa tal-prezzijiet ikunu f'ekwilibrium aktar mill-li jkunu niżlin l-isfel kif huwa bħalissa. Issa dwar il-viżjoni tal-presidenza din għanda is-saħħa ir-rwol tas-sistema innifisa. nifisa għaddejjin minn fazi fejn pajjiżi differenti edin f'pożizzjonijiet differenti eh, anka fil-rigward tal-aġġustament tal-passat, minn għamel progress u għamil eh, baqalu xjamil. Dan huwa kollu fir-responsabilità tal-gvernijiet nazzjonali li jaċċelleraw il-proċess ta' riforma. Imma hemm ukoll sistema, dimensjoni sistemika illi hija aktar titinbena b'mod aktar espliċitu permezz eh, tal-arfin li hemm l spillovers u li anka hemm xi kustanijiet li huma ta' livell Ewropew. Nifhem eh, eh, dak kollu nista' nispjegajna fil-ħin li għandi allokat lili. Grazzi ħafna. Jirrispondi issa il-Ministru Ġermanis. Inti tlabtni nispjega x'inija x'kienet il-pożizzjoni u s-sitwazzjoni tal-Greċja qabel il-kriżi u s-sitwazzjonijiet differenti li jeżistu fl-Unjoni Ewropea. Din mhijiex xi ħaġa illi um, ma seħħx f'unjonijiet ekonomiċi, dan isseħħ kemm il-darba. Hemm livelli differenti ta' kompetittività ħafna drabi fir-reġjun u eh, eh, l-wieħed jista' anka jqabbel dan mal-isport pereżempju. E, li wieħed jibbilanċja e, il-miżuri huwa għalhekk importanti u il-bilanċ irid jinkiseb dan huwa x-xogħol tal-Unjoni Ewropea u il-xogħol differenti li hemm imqassam fuq livell nazzjonali u anke fuq livell Ewropew jiena bħala membru tal-Gvern Ġermaniż e, nista' ngħid li għandna tradizzjoni twila federali u Eh, wara il-gwerra u anka għal periodu tal-gwerra birda kena esperjenzi ta' dan kollu. Kenna proċess twil ta' trasferimenti, situazzjonijiet differenti bej il-vant u l-punentu, nasib li dini għaxa ħaġa normali huwa għalek tajjeb li l-reġjuni b'saħħithom jgħinu l-dawk dajfa mandu jkun hemm miżuri ta' ibbilanċjar e, il zuri iridu jiġu il-negozjati u dan għandu jisja fuq livell Ewropew jista' jkollna reġjuni aktar dajfa minn oħrajn imma iridu nibbilanċjaw u noħolqu ekwilibrium Eh, anka eh, b'konformità ma' trattati u fl-istess waqt irridu inħarsu il-livell ta' fiduċa illi jeżisti. Dan ifisser li ftemiet kollha li aħna nkunu tħallna għalihom irridu jiġu irrispettati u fl-istess waqt però irridu napoġġaw ukoll ehm, nkunu solidari. U b'dan il-mod biss nistgħu nelbu il-diffikultajiet li aħna għandna qudiemna. Eh, forsi konna għet inħarsu wis il-ġowa minn flok inħarsu il-barra lejn id-dinja u narfu eżattament dak li kien qed iseħħa u rridu nassikuraw illi ma nifgawx lilna infusna fir-regolamentazzjoni u e, kolli ngħid illi hemm problema wkoll fuq livell Ewropew fir-rigward ta' regolamenti u liġijiet fuq livell tal-Unjoni fejn għandna nuqqas ta' innovazzjoni u anka kompetittività u maħniex tajbin daqskemm għandna nkunu hemm eh, deċiżjonijiet eh, eh, diffiċli li jittieħdu Eh, eh, anka per eżempju fi rigward tal-deċizjoni li kellin jina stess fir riċerka fit teknoloġija eh, u fejn kien hemm każijiet fejn anka kumpaniji marru barra mill-Ġermanja u jekk irridu nagħmlu progress fl-ekonomija digitali irridu bil-fors nirranġaw ir-regolamentazzjoni tagħna rridu nkunu aktar dinamiċi u noħolqu aktar ambitu biex dan iseħħ u nifukaw fuq dan b'mod serju il Shadow Rapporter ta' e tal-PPE Esther Delan, grazzi President, nirringrazza li żewġ ministri tal-li qegħdin hawnhekk, jiena kuntenta ħafna li qed nara il-ġar ta' Sur Xober li illi uh, Eh, eh, juriva brasu meta brasu meta semma li il-kussjoni m'għandix eh, tibqa' wahda interna ma nħarsu il-barra mill europa Intom semmejtu tnej li intom il-fiduċja tajjeb ħafna, imma l-konklużjonijiet kienu differenti f' um, eh, f-wahda smajt li flessibilta twassal l-aktar fiduċa u eh, eh, liħo il-persuna l-oħra għalli li l-fiduċa tista' irridu nkunu kawti, il-flessibilità irridu nkunu kawti dwara. Aħna, inti lessa l-aktar flessibilta jew inti kaut, sur xwab. Ittini mistoqsija, inti semmejt eh, l-Unjoni Monetarja fil-żmien bikri tagħha inti qed li aħna ħloqnija, imbagħad ma żammejniex mal-kriterji fl-2003 u l-2004. Kem eh, tkun ta' detriment fil-fema tijak illi issa ma nżommux ma regoli illi aħna ħloqna fil-ġranet tal-krizi biddilna ir-regoli issa jek ma maħom se jiġri issa is-sur Padowan Inti semmejt il-kollega tijak is-sur Draghi li għal il-politika monetarja tista' tagħmel sa ċertu punt għax hemm bżonn ukoll riforma strutturali. Riforma fis-suq tax-xogħol nixtieq nifoka fuq dan. Kemm hija importanti din? F'numru ta' stati membri inkluż dak tiegħek e, inti x'qed tippjana illi tagħmel f'dan ir-rigward. nispera illi mintix qed titlob illi jkun hemm komunikazzjoni ġdida dwar il-flessibilità. Jiena naħseb li huwa importanti illi persuna illi ilha daqshekk ehm, u għandha daqshekk esperjenza tagħtina il-femma tagħha u l-opinjoni tagħha dwar se jseħħ fil-ġejjieni. Grazzi ħafna. Mela, fil-bidu tal-istqarrija tiegħi jiena qed illi irridu inżommu mal-qafas legali eżistenti. U illi il flessibilta fi għanfisa miex ħażina imma flessibilta ma tistax twassal għal situazzjonijiet fejn il-fiduċa tiġi imminata u jekk il-flessibilta twassal għal situazzjoni fejn ir-regoli illi eh, ġew maqbula qabel issa ma jibqawx mm, eh, ma nibqawx inżommu magħhom allura dan ikun zbal u dan jemmina il-fiduċja u eh, anka għandu sinifikat kbir politiku dan. U għanna numru ta' stati membri fejn hemm għajta dejjem tikber illi wieħed għandu jżomm għal qafas legali eżistenti tal-Unjoni Ewropea. U jiena konvint illi iċ-ċittadini huma sovrana. U meta jkunu ħajseħħu bidliet fir-regoli, insibuha diffiċli biex iċ-ċittadini inġibuhom jaqblu magħna U dan ħajkun diffiċli f'ħafna pajjiżi inkluż fil-Ġermanja. Jiena nista' nitkellem ukoll anka dwar eh, stati membri oħra x'inha qed insegwi s-sitwazzjoni fi stati membri oħra. Ġifieri jiena nista' nimmaġina kemm tkun diffiċli biex wieħed eh, jipprova jimxi f'din id-direzzjoni u nista' noqgħod insemmi l-ebda eh, pajjiż bismu. Dwar ehm, tkabbir ekonomiku, il-fiduċja hija essenzjali b'mod assolut ehm, Eh, forsi intom eh, taħsbu eh, li dwar il-Germania u tgħidu kif hija daqshekk ta' suċċess u għalfejn aħna nżumu daqshekk ma' regoli, li dawk ir-regoli mhumiex daqshekk żiena. U jekk qed titkellem dwar il-flessibilità, rridu nżommu f'moħħna wkoll li għandna l-mira ta' 60% illi suppost il kol qegħdin naħdmu biex nersqu lejha u uh, mhux wis ilu il-percentaġġ fil-Ġermana kien ta' 80%. U anka nżilna eh, taħt l-40% issa qed naħdmu biex nerġgħu nilqu s-60%. Għadna ma wasalniex sa dan il-punt. Um, Imma kif nistaw nistennaw li ħatiħor isegwi regoli jekk aħna infusna ma nsegwux ir-regoli. Kienem problemi ekonomiċi u uh, xkil fil-politika finanzjarja tana, eh, kienem domanda olja ħafna u livelli baxxi ta' eh, imma il-politika sostenibli iva tħalli impatt fuq il-fiduċa u fuq il-konsumatur, fuq l-imġiba tal-konsumatur u anka tal-produttur. U għalek rridu dejjem naħdmu biex konna dawn il-possibilità tal-previżjonijiet u anka tal-rispett li jirregoli fuq medda ta' żmien twil. Dan mandux ixekkel eh, fatt li ekonomija aktar b'saħħitha tittifhem ukoll aħjar u tirrispetta il-swieq eh, dajfa. Il-swieq ta' xogħol għal numru eh, ta' raġunijiet qed jitkellem issa s eh, sur Padan mumiex speċifiċi għax riforma partikolari nazzjonali imma riformi fejn ċertu swieq ta' xogħol jaħdmu aħjar minn oħrajn. Il-għunet, il-mod ta' kif il-pagi huma immodellati, dan tejjeb il produttivita u anka eh, il-ħaddiema. ridu u kol napoġġaw fi minta ta' kriżi, irri eh, l-lokazzjoni u ridu nkunu kapaċi naġġustaw l-ekonomija tagħna għall-ambjent ta' ekonomiku differenti. Għandu jkollna strumenti li appoġġaw lil ħaddiema aktar mill- postijiet ta' xogħol dan huwa prinċipju bażiku li um, jimplika wkoll kif jiġu intużati ir-riżorsi tal-budget hemm rabta mill-qrib bejn l-istruttura l-ristrutturar eh, riforma ristrutturali u anka l-politika tal-budget il-konsolidazzjoni fiskali illi tejn it-kabbir importanti ħafna la farit ridu jiġu marbuta kollha fl-imkien u mirati b'mod tajjeb. Però f'ċertu pajjiżi fosthom dak tiegħi il-riforma fis-swieq tax-xogħol f f'moħħa illi l-iktar persuni li ħajbatu huma iż-żaza u l-qatt fost iż-żaza huwa l-akbar sfida eh, li għandna qudiemna. Eh, u nistaw nitilfu ġenerazzjoni sħiħa għalek kwalinkwa riforma l-għanda xtaqsam mal-riforma um, fil-swiq ta' xol titizom iż-żazax f'moħħa. Il-riformi huma importanti ma mumiex bizzejiet irrid ikollna strateġija ġenerali ta' riforma u jien għandi żewġ um, eh, elementi f'moħħi il-suq tax-xogħol manka riforma produttiva, anka riforma tal-kumpaniji biex dawn jimpjegaw lin-nies anka meta ikollhom eh, eh, ambjent favorevoli ta' investiment. Nafu aħna illi fil-ekonomija avanzati l-erf huwa eh, importanti ta' ħafna il-ħiliet l-edukazzjoni biex jgħinu it-kabbir u rridu namlu ħafna ka' pajjiżi biex naraw li kunem hemm riforma fl-edukazzjoni li tkun komplementari għal riforma li tkun qed issir fis-suq innifsu. Grazzi ħafna. Għal li għar il-Sur Bert Luker. Grazzi ħafna u bonġu, ministri. E, sur Padoan, jiena għandi mistoqsija, konċiza ħafna. Is-sur e, Xorbl i-prezanta l ġermanja bħala di student e, u l-eżempju e, ta' student model. Aħna e, nistaw segwu l-eżempju tal-Ġermanja. Sur uh, Xob, inti kellek raġun, u anka l-kollega tijak kellu raġun meta għettu illi l-introduzzjoni tal-munita unika eh, kienet ta' dizappunt um, minħabba l-mod ta' kif wieħed kiser ir-regoli li kien hemm pereżempju il-limitu ta' 3% fir-rigward ta' deficit illi ġi e, e, miksura f'design okkażjoni bl-ebda sanzjoni U um, minflok għarafna dan il-falliment iffukajna biss fuq il-deficit um, li sbilanċ strutturali. Imanka fil-rigward ta' tnaqis ta' dan kienem ximija uħdax il-kas ta' violazzjoni ta' din ir-regola u u laqas kien hemm okkażjoni waħda fejn xi sanzjoni anka fil rigward tal-limitu ta' 60% ta' dejn E, e, il-60% ma sarx il-limitu minimu, sar il-limitu massimu ta' ħafna stati membri u kienem ħafna minn qabes dan il-limitu minimu e, anka b'doppju, b'livell doppju. Fafna okkazjonijiet kienem pajizi illi ma laħqux il-miri minn u maġawx ġewx istanzjonati. Issa għadin nitkellmu dwar li rridu nevitaw eh, ksur fil-ġejjeni u inti li għandek eh, sfont legali. Nishtiq insemmejlek eh, xi punti il-Qorti Kostituzzjonali Ġermaniża semmiet illi ikunem hemm raġuni leġittima illi Eh, wieħed jitla' iż-żona eh, ta' l-ewro jekk il-kondizzjonijiet ma dak li jkun ma jikkonformax magħhom. Inti taqbel mal-opinjoni mm, tal-Rati Kostituzzjonali dwar dan? Thanks very much for the question. Should Italy follow Germany? By all means. Mela, il-mistoqsija, jekk l-Italja għandha segwi il-Germania. Iva. Fil bidu tal meta mela eh, bdiet il-munita euro il-Ġermanja daħlet u fil-bidu kien hemm eh, sinjal li l-kompetittività se tonqos, imma minn dakinhar il-Ġermanja vera marret tajjeb u irnexxila anka toħloq il-postijiet tax-xogħol fil-biddu tar-reċessjoni. Għalhekk jekk l-istruttura, l-istituzzjonijiet ta' suq ta' xogħol tagħkom jaħdmu tajjeb mela mbagħad l-affarijiet l-oħra jistgħu jilqgħu għall-effetti negattivi pal per eżempju il-kriżi finanzjarja. U forsi ftit snin oħra anka f'pajjiżi stess eh, nistgħu naraw riżultati pożittivi u ċiklu ikun pożittiv eh, fl-Italja. Punt ieħor, jekk fimt sewwa meta inti kont qed titkellem dwar l-SGP, Iva, forsi interpretajt ħażin il-klim tiegħek u jekk dan huwa l-każ, mela niskuża ruħi, nixtieq nfakkarkom li bħalissa L-Italja eh, kienet qed tħares 3% aħjar minn pajjiżi oħrajn u minkejja il- pista l-dejn, aħna nirrikonoxxu li dan huwa dejn u qed naraw kif nistgħu aħna eh, npoġġu l-Italja fuq li eh, tad is-segwi politika fiskali b'saħħitha u Jena naf li hemm dal-ħsib li pajis bħall-Italja iva eh, jikser ir-regoli imma tridu tħarsu lejn iċ-ċifri. Ma naqbilx miegħek li il-Ġermanja l-istudenti tajjeb ma nistax eh, naqbel miegħek jiena u mhux ħanaċċetta il-kummenti tiegħek dwar kif nixtieq inwieġeb għall mistoqsijiet stalija nista' nazel li inwieġeb b'iva jew le jew naħseb li hemm xi mistoqsijiet li forsi eh, ma jistawx jitwieġbu b'dan il-mod. Aħna rridu nżommu mal-liġi Ewropea u Iva, l-Germania se tikkonforma ma dawn ir-regoli u dawn din fil-Kostituzzjoni tal-limna aħna mill-istorja traġika u nistgħu nifmu aħna li il-kontrolli stretti jridu jkunu hemmhekk forsi qed nitkellmu aħna dwar in-natura speċifika ta' sitwazzjoni Ġermaniża ma dan huwa fatt u aħna dejjem għandna niġbdu l-ispirazzjoni mill-lezzjonijiet li ġbidna u għandna niġbdu l-lezzjonijiet il-korretti. Il-Ġermanja Iva, t-benifika mill-isħubija fil-żona Ewropa l istati membri l-oħra. Mhux qed nitkellmu dwar l-ebda beneficju u palissa l-Ġermanja tinsa f'pożizzjoni tajba ma ma sibx li huwa tajjeb li nistgħu ngħidu li għandna xi raġuni l għandna nħossu ruħna superjuri. Għalhekk qed nitkellem dwar id-djufijiet tal-Ġermanja hemm ħafna eżempji li nistgħu nsegwu eh, minn pajjiżi oħrajn hemm xi affarijiet li tal li jaħdmu tajjeb eh, minħabba is-sistema tal-edukazzjoni tagħna u għalhekk eh, il-pajjiżi bira ta' ulja ta' qatt qed iħarsu lejn il-Ġermanja dwar il-bini tal-ajruporti moderni fil-Ġermanja tista' titgħallem ħafna mill-oħrajn għallek jiena naħseb li l-Europa se taħdem mingħajr xkil dejjem jekk aħna naċċettaw responsabilità tagħna. Għal-ġenerazzjonijiet tal-lum ma nixtieqx jiena nitkellem dwar il-vizjoni tiegħi romantika personali kieku żona euro imma ma ġietx maħluqa jena naħseb li wara tini gwerra dinjija u wara traġedji li seħħu f'Auschwitz l-lum jum ta' kommemorazzjoni għalek u vera dispeċini ma nistax nattendija il-ċerimonju ċerimonju ta' kommemorazzjoni kiku kiku manħol iċ-ċiżona uro dakinar kien kanna nispiċaw situazzjoni prezenti fejn vera kellna bżon il-ħolqien ta' dil-munita. Grazzi ħafna, e, mela se nitkellem fisem il-kollega tiegħi kellu impenni x'imkien ieħor. Nixtieq nirgrazzja żewġ ministri għall-introduzzjoni tagħhom. Ministru Padavan nitkellem dwar il-fiduċa reċiproka. Naħseb dan huwa element vera prinċipali għax dan id-dibattitu wkoll għandu x'jaqsam mal-fiduċa reċiproka u l-arfin reċiproku wkoll qed nitkellmu ħafna dwar li napplikaw ir-regoli strettament bħala bażi għal fiduċa reċiproka imma importanti li jkun hemm applikazzjoni indaqsa u ma jkunx hemm standards doppji. U importanti wkoll li aħna nindirizzaw lil xulxin b'rispett u għanna noqogħdu lura minn karikaturi għax naħseb li s-psikoloġija taqdir wol vera importanti fil-fiduċa ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea. U dwar li nipratikaw dak li najdu u qed nindirizza lilkom u l-membri tal-Kunsill kull darba li nisimgħu dwar l-importanza tal-riformi strutturali tas suq intern tal-investiment il-Kunsill iġifiri l-Istati membri huma mhux qed eh, jikonformaw mal-wedi tagħhom hemm ħafna kliem, imma pereżempju il paketta ta' telekomunikazzjoni għadu eh, mwaħħal u imma sissa ma kienx hemm eh, impenn għal pjan ta' investiment. U għalhekk nixtieq inkun naf eh, kif senadu mill-klim għall-azzjoni u dwar il-ukoll konklużjoni ta' suq intern u investiment li vera għanna bżon. il-pakket ta' telekomunikazzjoni u eh, il-falliment li jkun hemm konformità mal-patt investiment. Uh, I understand this is rather than a question. Nista nifhem mela li dinast arrija ġenerali għalhekk mhux faċli li mwieġeb mela punt wieħed. Punt li inti semmejt pjanta investiment. Jiena nasit li qed nagħmlu progress mhux biss minħabba l-fat li l-President Juncker issandu pjan ta' investiment eh, li issa tiena ta' forma. Imma fil-fema tijaj dan qed ibidel il-perspettiva jiena vera nilqa l-inizjattiva li ħadet il-Kommissjoni sabiex tistudja l-investimenti Aħna nafu li l-investiment eh, iva dan naqas kemm fuq livell privat kif ukoll pubbliku u aħna għandna bżonn natu spin tal-qoddim l-investimenti u sabiex insaxħu l provista fil-fuq eh, medda qasira ta' żmien u għalhekk irridu mela mmorru lura l-iktar investiment. X'inhi l-bidla? Ġifiri mux li diskutu l-arkitettura wara strumenti differenti imma li jindaħlu l-ideja li sabiex nerġaw nidu l-investiment irrit ikollok kondizjonijiet, irrit ikollok ir rizorsi u vera importanti li il-rizorsi tas settur pubbliku jiġu użati imma speċjalment dawk tas settur privat dawk li rridu jintużaw b'mod effiċjenti. Punt ieħor, ir-riżorsi għandhom jiġu allokati għal profitt viabli u investiment u għalhekk għandna bżonn insaħħu il-kapaċità tal-proġetti kemm tal-amministrazzjoni tas-settur eh, pubbliku, l-amministrazzjoni tas settur pubbliku l-fukol ta' dak privat u tajb li ntejbu il-mod kif eh, il-proġetti jiġu il-mod kif il-proġetti qed jiġu infasla u qed u dawna jiġi mtejb. U għalhekk hemm xi riżultati għandna nirfinaw qed nimxu fid-direzzjoni tajba. Dwar l-istorja fuq ir rizorsi pubbliċi, għanna mhux ġifri jekk hemm ftit jew le ma kif nistgħu nużaw dan il-flus kemm fuq livell eh, privat kif ukoll fuq fis-settur pubbliku. Dwar l-investiment dina dejjem problema mhux qed nitkellem dwar il-fondi imma l-implementazzjoni ukoll. U kemm fuq livell Ewropew kif ukoll dak nazzjonali irridu nkunu iktar effiċjenti dwar pakett ta' telekomunikazzjoni il-Kummissarju Ettinger se jipprezenta proposti minni fiq għax jiena naħseb li kwistjoni tal-regolamentazzjoni Ewropea u hawnhekk hemm bżonn taftit di dir-regolamentazzjoni il-presidenza tal Sur Padavan waqt il-Kunsill ECOFIN huwa qal li dwar il-Kummissjoni Ewropea mhux ħanitkellmu biss dwar is-somom imma opportunitajiet viabli għall-investiment għalhekk aħna tlabna li titfassal lista lista li ħad tiġi kontrollata mill-EIB mill-Kummissjoni sabiex naċċertaw li mhux qed nitkellmu aħna dwar ċifri v'vakum u ċifri ġifri tal-ġilida kontra il-qat fost iż-żazax. Rridu nkunu nafu kif dana se jiġi implementat u kif dana se jixpruna l-qoddim ekonomiji Ewropej. Aħna se nużaw il-mezzi kollha dispożizzjoni tagħna qed nitkellem dwar l-investiment u dinja xi ħaġa li vera nemnu fl-Ewropa kemm fuq livell u ġifieri kif ukoll fuq livell nazzjonali fil-Ġermanja. Grazzi ma ma tantx jibdal ħafna ħin għalhekk se ngħaddi għal round li jmiss tal-mistoqsijiet għal gue Fabio Tomazzi Demazi l-odwa tajba. Inti tkellimt dwar il-fiduċa fis-swieq finanzjari u qed ħassina li li bliet kapitali għandhom ikunu iktar inkwetati dwar il-fiduċa ta' ċittadini Ewropej u jiena ma naqbilx tiegħek miegħek dwar is-sitwazzjoni fil-Ġermanja u l-livelli ta' dejn pereżempju. U il-Greċja vera esperjenzat l-iktar pakketti eh, ibsa ta' austerita il-livelli ta' dejn vera zdidu u tkabbir vera naqas bi 25% blebda ħol inta t-postijiet ta' xol nistaw nevalwaw il-raġunijiet mux se nidħol fid-dettali mandi mistoqsijiet l-ECB ħabbar li Is-sigurtajiet se jiġu aċċettati għal Greċja u lajnuna tista' tiġi provduta biss jekk il-Greċja se tkompli tikkonforma mal-pjan ta' ġustament u eh, nixtieq nkun naf jekk taqbel u jekk taqbel ma' sentenza tal-Qorti eh, Ewropea tal-Ġustizzja il-Bank Ċentrali Europo. li jem assi privati fil-perikolu, banek privati. Ir-riforma strutturali meħtieġa fil-Greċja u riformi strutturali li ħajġu introdotti fejn eh, kiena hemm affarijiet li ġew rifjutati mela r-riformi fiskali kienu qed jiġu negozjati. Illum aħna qed nitkellmu dwar il-kwistjoni tal-governanza ekonomika u il-Ministri tal-Finanzja tal-Italja u l-Ġermanja b'mod sim simboliku Mela, intkom fl-Italja dejtu minn krizi diffiċli u hemm ġifiri imma fl-flessibilità issa fis-settur pubbliku u s-sem dan il-break um, fuq id-dejn u six-pack għawnek qed nippruvaw aħna naraw kif sen naqsu id-dejn pubbliku. Il-Ġermanja qed titkellem dwar surplus ta' 6 biljun euro għalhekk irridu nħarsu lejn l-investimenti li huma meħtieġa Iva huwa minnu li għanna ir-regoli hemmhekk Dr. Schäuble. Kif nistgħu x'nistgħu nagħmlu eh, sabiex ikollna koordinazzjoni tal-politika fiskali aħjar? X'inhi l valtazzjoni tiegħek dwar irridu iktar investimenti? Dr. Xovle, nixtieq inkunna naf għalfejn inti tixtieq eh, tikkonforma żejt mal-regoli u dwar il-leeway fiskali xem fuq livell Ewropew irridu nagħmlu xi ħaġa sabiex naċċertaw li eh, il-konklużjonijiet isiru f'moment iktar Sur Survalli, grazzi ħafna President, l-adwa tajba il-Ministri, tamaliet mim il-ġimma eh, ma tajje palikom. U nixtieq insaqsi mistoqsija lill-Ministru Ġermani se li inti tirrappreżenta l komissar Tekniku ta' Trojka ħadd qasma għalek. U mela jiena hemm ħafna nsiri xi jkunu naf fil-Kunsill hemm volontà minima sabiex it-trattati jiġu mebdula ħalli l-Ewropa terġa' tmur eh, tiħu triq iktar serena jew jekk intkom trid tixtiequ tkomplu fid-direzzjoni tal-massakru l-egoizmu tal-istati membri danna anka 20 sena ilu kienet jirriskja li dawn il-proġetti fallu u eh, sabiex ikun hemm overspill fil-budget u dan qed joqtol is-soċjetajiet il-ħaddiema il-postijiet tax-xogħol hemm ħafna ekonomisti mhux biss jiena li qed jgħidu hekk il-proċessi kollha li suppost kellhom iħaffu ġifieri l-armonizzazzjoni fiskali leġislattiva u eh, l-kondivizjoni tal-budget dawn fallew għalfejn peress li intkom mhux qed tpoġġu solidarjetà fil fuq qudiem imma l interessi personali tal-banek U dawn il-banek qed mela jonfqu fuq it-titoli sovrani u mbagħad jekk nitkellmu dwar il-sitwazzjoni pereżempju tal-Lussemburgu u F'dinja ġusta teddiet id-dikirazzjonijiet konġunti għal Fond Monetarju u dawn irridu e, jiġu interessati l-Lussemburgu lil dawn il-ġentarat fiskali, mux il-Greċi. Intkom, Greċa, intkom għatma sibtu ftejjim u l-Ewropa dejjem qed tmur għall-lar, qed tifqar u ftit ġanet ilu kien hemm il-pjan li ġie mniedi tal-quantitative easing u imma se jkun hemm perċentwali biss ta' profit u kull stat ħaj jipprova jnaqas id-dejn tiegħu imma biftit. U l-aħħar ħaġa jgħid is-Sur Valli għax il-President qed ehm, jaqta' l-mikrofonu tal-kellim. Mela nixtieq ngħid li l-Ġermanja iva t-benifika minn din is-sitwazzjoni fejn l-euro iva vettura ta' mela rata ta' kambju fissa u għallek il ġermania tista' iżżomm il- is-sitwazzjoni tagħha. Issa nqata l-mikrofonu tal-kellim, naddu il-mikrofonu. Sabiex iwieġeb għal mistoqsijiet kollha. Sur xwablem Grazzi ħafna, grazzi għal mistoqsijiet tijak. Awnek. Ma naħsibx li jintkom qed tistennewni nkopri kollox. jien għandi fiduċa fl-ECB l-ECB responsabli għal politika menatarja Bank Ċentrali Ewropew u indipendenti. Aħna naċċettaw id-deċiżjonijiet fil-politika monetarja hemm differenzi tal-opinjoni ma' deċiżjonijiet se tisiru mill-ECB ma' Sur Draghi jitkellem dwar il-ħidmit tal-politika ekonomika finanzjarja sabiex tiġi xpurnata et kabbir il-gvernijiet il konsil il-Parlament, il-Komissjoni Ewropreja u mankaredijati li jihdu xsib dawn l-affarijiet. Il-Bank Ċentrali Ewropew nistaw najdu li il-Greċja il tikkonforma mal-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew. U għadni kif rajt din l-opinjoni dwar il-proċedura għabbażi ta' sentenza preliminarja mill-Orti Kostituzzjonali Ġermaniża Imma jekk qed nitkellmu aħna dwar il-Greċja u il-kuntest, il-Greċja ħatret gvern il-bi riżultat interessanti kien hemm koalizzjoni u danna mhux qed ibiddel il-fatt li l-problemi Greċi li n-nies fil-Greċja tibatu ħafna iktar minn oħrajn. Jiena naħseb li irridu nirrikonoxxu li il-Grigi qed ibatu minħabba deċiżjonijiet eh, ta' Bruxelles dwar il- politika fiskali. Jekk aħna qed nippruvaw nippersadu n-nies jieħdu deċiżjoni mela mela intkom qed taħlu il-ħin Pala Ministru tal-Finanzja fil-Ġermanja, aħna xtaqna u rnexxilna nejnu lil Greċja toħloq sistema sostenibbli ta' tassazzjoni. Ikolli insemmi sur Gigold li nistaw nitkellmu u koll darboħra dwar dan il-punt. Sur Gigolt, għet nitkellmu dwar level ġdid ta' dejn. U nishtiq nġbet l-attenzjoni ta'kom lejn il-fat li dawk il-pajizi li kienu involuti fil-programmi Ewropej, il-ħames imsemmija fil-rapport tal-OECD, dawn ir-rapporti jitkellmu dwar ir-riformi strutturali. Il-ħames pajjiżi eh, xejja u ma dawk li eh, jibbenefikaw mill-programm. It-sors mhux eh, tal-programm qed nitkellmu dwar il-Greċja li qed timxi fid-direzzjoni it-tajba ma' xorta din id-direzzjoni ħad tkun diffiċli għal Greċja. Jiena dil ħaġa qed ta' kemm il-ġarba fil-Ġermanja meta ħatina l-kariga tiegħi tal-Ministru għall-Finanzi. Let me address the only question I understand was addressed to me, which is something that Il-kwistjoni li kienet taqsam għal ġermania e, e, il-mistoqsija kienet jekk il-Germania għandix tamri iktar investimenti u naħseb li eh, Iva. Eh, ma minn iżgur jekk l-autoritajiet ġermanizi u xta jaqblu. Il-kwestjoni miex jekk għandx xibżon iktar investimenti ma minn fejn għandhom jiġu. Jena, għonek nishtiq najt li naqbel mal-fat li ċerti organizzazzjoni internazjonali, la imf u l-OECD, li n-nizzem għalu li jem eh, riforma, agenda ta' riforma strutturali għal pajizi u probabli eh, eh, laħjar ħagġa li kunem daċċejn ta' liberalizzazzjoni. U mbagħad fuq il-investimenti pubbliċi, il-gvern Ġermanisti ġa għandu programm u danna se jkun tajib għal Germania u anke għal komplement eh, tal-Eurozona meta wieħed is l-interdipendenza. Grazzi. Għanna il-ħin biex namlu natu il-mikrofonu li rapporter għal minuta waħda. Grazzi, grazzi, President. U grazzi anke żewġ ministri. Intqal ħafna fuq il-natura ta' riformi strutturali u kif għandhom jiġu evalwati bħala parti miċ-ċiklu ta' governanza. U naħseb illi hawnhekk għandna dibattitu fuq dak li hemm bżonn li jsir fuq livell nazzjonali u dak fuq livell Ewropew eh, fir rispett regoli u possibilment eh, illi jitbidlu ir-regoli xi ftit u għed nitkellmu fuq l-Eurozona u l-bżon ta' investiment u għemżon tkun resilienti u kompetitiva l-Eurozona. Is-sur li jiena ħad gost nisma meta inti tkellimt fuq il-ftejma trasferimenti u kompensazzjoni. Dinja kwestjoni importanti ħafna nista' niżviluppaw iktar, irridu nifmu xi fisser verament dana fl-Eurozona. Grazzi tal-kontribuzzjonijiet tagħkom u nħares l-qoddim li jkun hemm iktar skambi ta' opinjonijiet fuq dan il-proċess u anki li niżviluppaw il-pożizzjoni tal-Parlament fuq semestru u se konna eh, nżommu mentalità miftuħa meta niġu għal evalwazzjoni ta' six pack u two pack. Grazzi ħafna l-kellima kien skambju interessanti, issa infakarkom illi rapporta beres fil-24-25 ta' frar diskussjoni eh, skadenza 3 ta' marzu għal emendi u fl ħar ta' marzu umbat l-emendi u umbat il-plenarja f'april. Grazie ħafna la' nal-qolla issa. Uh, colleagues, the meeting will resume in five minutes. Issa nkomplu ħammes minuti oħra. U nitkellmu fuq il-punt 8 fuq l-agenda. U se jkun eh, Sur Weber, President. So, dear colleagues, for those who want to continue joining our committee meeting. Mela, inkomplu il laqat tal-komitat tana. Dawk li għandhom kwistjonijiet privati xi jitkellmu oħorġu, issa nkomplu l-kwistjonijiet seri tana. Għandi xi taħbir, aħna aħna aħna il-ħidma tagħna hija serja ma nafx l-oħrajn Imma jenni tama li anki l-oħrajn Tajjeb, mela, biex najdilkom li se nibdew. L-ewwel net nixtieq inħabbar għal illi lejla nishtiq infakkarkom li mitlita sa tlieta u nofs se jkun hemm laqa konġunta ekon libe biex nerġaw nitkellmu fuq il-riżultat ta' trialogu fuq id-direttiva kontra l-ħasil tal-flus u trasferiment ta' fondi. Għal daqstant se nkunu qegħdin e, il-postijiet ta'kom se jkunu differenti peress li għala akkunġun ta' bidlu anki il-postijiet il ta'kom, Għal daqstant ħudu dokumenti kolla li għandkom fil-post ta'kom Eh, uħudu anki il-telefoni ma'kom għax se jkolkom pozizjoni differenti eh, war l-ofsinar. Ma mela, nista nitkellmu fuq il-punt numru 8 tal-oċenda skrutunju tal-atti delegati u miżuri ta' implementazzjoni. E, fuq livell ta' ekon għanna Eh, revizjoni tal-miżuri ta' implementazzjoni ta' għati delegazzjoni u, u importanti ħafna illi dawn il-setat ta' skrutinju eh, eh, irdu noħdom bi serjetà. Hemm guidelines ta' illi ġiet preparata mill-leba, però l-ekon u koll Eh, tamel skrutinju għal mizuri oħrajn illi għandhom impatt. Fil-11 ta' novembru l-EBA ħarġet dokument ta' konsultazzjoni guidelines biex naraw kif nistaw nikkalkolaw dawn il-ċifri skont id-direttiva. Il l-iskadenza hija ta' 11 ta' frar ta' din is-sena, allora nixti jiena nilqa lil Charles Cannone mill-EBA, e, nilqaw fil-komitat tagħna u nittolbu jagħtina introduzzjoni qasira u mbagħad wara mistoqsijiet u risposti. L-ewwel fil-tim ta' negozjazzjoni u mbagħad fil-proċedura ta' HDI. Mela nagħti il-mikrofonu direttament lis-sur Cannone. Grazzi, President. Nitkellem fil-qosor, grazzi tal-opportunità li konna dan id-dialogu u jena għandi rispet kbir għal dan is-seta tal-iskrutinju tal-Parlament eh, kemm fuq lati delegati u anke fuq il-guidelines. L-Istati membri għat għandhom xiftit xur qabel ma naslu għal skadenza ta' trasposizjoni għal din id-direttiva. L-IBA hija involuta fl-implementazzjoni f'kull fazi u bdejna anki naħdmu fuq l-istress test u f'tejmiet ta' kontribuzzjoni. Naturalment il-kontribuzzjonijiet huma importanti ħafna. Hawnhekk kellna sfida li niżguraw bilanċ tajjeb bejn afas li huwa teknikament ġust min-naħa waħda u naħa l-oħra li nilħu konverġenza suffiċenti fl-Unjoni Ewropea waqt li E, nikonsideraw anki diversità fil-modelli bankari tal-Unjoni Ewropea. Fuq dak li għandu xasam mal-ġustezza teknika, nemmen li aħna e, għanna għafas li jizgura li għanna livell tajjeb e, sal-2024 u nittama illi qed ninċentivaw il-komportament ta' riskju ġust u kemm minnaħat tal-banek Eh, kapital eh, u ġestjoni tal model eh, komerċali li rifletti il-riskju illi il-DGS għanda t-intervjeni meta kun hemm probabilità ta' default, però anki jekk il-bank mbagħad falli se jkun il-livell ta' telf illi għanda tiġi koperta mid-DGS diversifikazzjoni ta' riskju li zgoraw dan u rridu kunem eh, varjazzjoni bejn 75 u 150% tal-medja illi u iktar mill-delegat eh, mill-delegat tal-Kummissjoni fuq il-fondi ta' riżoluzzjoni. U kifat dana jimira biex ikun hemm bilanċ bejn armonizzazzjoni u flessibilità hemm eh, marġni għal manuvra bejn l-istat membru anki DGSs biex eh, ikunu jistaw jikkonsidraw l-speċifiċitajiet tal-modelli kolla, nitkelmu anki fuq l-opzjonijiet kolla eh, il-possibilità li nintroduċu kontribuzzjoni minima li kunem minn as kontribuzzjoni għal setturi ta' as riskju jew għal banek li huma membri ta' tal-ITS. Hemm il-possibilità wkoll li kunem hemm il riskju sa allokat sal 25% tal-aggregate risk weight u jista ikun possibli illi għet jista' jneħħi core compulsory risk indicators em flessibilità wkoll li jkun kalibrazzjoni tal-riskju u li kunem hemm possibilità anki li niżguraw uh, varjazzjoni uh, akbar minn 75-115. Il-guidelines bħalissa edin jiġu konsultati sa' 11 ta' frar kif intijat għanna ftit risposti sissa ma dana u tipiku eh, dejjem eh, l-intervenzjoni jaslu fl-aħħar. Eh, Kenna possibilità nispiegaw anki fi smih pubbliku ta' 8 ta' jannar, nistennajt li ħafna mill-stakeholders u rew appoċ kbir għal-qafas ġenerali kienem diskussjoni ġenerali jekk e, il-flessibilità jiex bizzejiet jew jiex wis, e, u dibattitu mux konklużiv, għonek dejjem minn ikun rrit iktar jom ikun rrit inqas, aħna nishtiqu nsibu livell kredibli e, għal kondizjonijiet indaqs għal kolħat. Kwestjoni li nżgur li intkom interessati fija hija il-kwestjoni tal-metodu, specialment tal-entitajiet ċentrali IPS, Institutional Protection Scheme, illi jista' jkun ma jġux rikonoxxuti bħala DGS u hemm xħut minnhom li huma organizzati b'dan il-mod. Eh, b'ħafna banek grassroots illi koprew depositi, però individualment huma żgħar ħafna u possibilment jortu fuq il servizzi illi huma motija minn entità kbira ċentrali u il-problemi huma illi meta jishtru dan ma jkunux jistaw jgħatu bizzejiet eh, għax il eh, eh, riski huma differenti. Aħna diġa bdejna nikkonsidrawhom daw fil-guidelines kif ġew pubblikati. Però l-possibilità li nintroduċu indikaturi speċifiċi għal dawn għal dawn eh, l-entitajiet speċifiċi mħabba id-daqs tagħhom u dana eh, se jkun importanti għal 25% dan għaw bżejiet eh, bħalissa edin nintroduċu elementi biex nkunu nistaw ninkludu anki dan l-indikatur eh, kif tifmu l-ekwazzjoni multiplikativa. Però il-kontribuzzjoni minimu huwa plus. Ekk aħna eh, din is-sitwazzjoni eh, ridnea, allora anke jekk dawn l-entitajiet ċentrali kellhom ftit depożitu nistgħu nibilanċaw ir-riskju ta' sistema billi, billi u li dak il-sistema jkun fil-kontribuzzjoni minima. Naturalment, mbagħad hemm eh, argumenti oħra li ġew imsemmija, eh, per eżempju il-branches fi pajjiżi terzi u, u aħna naturalment se jkunna anki ma' fuq. Grazzi sur kannone. Nisimaw l-omra rapporter ma' til-shadows jom bat dawk eh, għal dawk il-kollegi li xtiqt kelmu għanna l-kax tijaj. Grazie ħafna, Zur Kannone. U grazie anke tal-istarrija tijak li kopra il-prinċipi fondamentali tal-guidelines. Inħarsu li il-guidelines nistaw naraw kem aspetti ġew bilanċati minn xulxin biex nistaw naslu għal għal kompensazzjoni ta' riski. Mod partikolari għaliex jien naħseb il-konċett ġenerali u tajb ħafna fil fat Jien nixtieq nitkellem fuq ċerti elementi li għandi mistoqsijiet kbar fuqhom. l għennet din il-kwestjoni tal-flessibilità. Jiena niftakar Illi kena diskussjonijiet meta kont rapporter, bħala rapporter, ma rappresentanti tal-organizzazzjonijiet eh, involuti fil-skemi ta' garanzija ta' depositu. U l-intenzjoni għawne kienet illi għandu jkun il-flessibilità għanna nżommu għal flessibilità biex il-sistema tkun tista taħdem sew so, fil-futur u ma jkonniex bżon nerġaw dom il-bidunet, specialment meta niġu għal għal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet. Met inti tajt li fl-abbozz tiegħek għandek il-75% tal-indikaturi li qbilna fuq u mbagħad il-25% eh, jiġu taħt dan it-titolu tal-flessibilità. Il-kwestjoni hija din, 25% u biżejjed forsi tista' tinna daqsxejn iktar spjegazzjoni għaliex għanna dan il-rapport 75-25. U għekux bizzejed da, għandi mistoqsi oħra u kol dan il-kontest, ċoħe jekk il-25% li eh, n-semmejt eh, u ix verament flessibli. Għax meta meta nikonsidraw dawn il-xenari il-guidelines kif għadna, eh, eh, meta nitkellmu fuq il-25% huma marbutin ma' ċerti kondizjonijiet. Allora, anke jekk ma nistawx nużaw ċerti kategoriji eh, liberament imħabba dan il-fattur ta' riskju, jiena naħseb illi il-flessibilità mill punto di vista tiegħi eh, miex verament flessibilità, miex reali. Għax kondizjoniet obbligatorja unnek qed jiġu applikati u hemm marġini żgħir ta' flessibilità. U tini punt li nixtieq nitkellem fuq u dan din ta' sistema ta' garanziji tal-istitut. Inti għat illi rridu ninkludu anki il-kontribuzzjonijiet fil-paragrafu 64 u 65 meta najdu e, e, e, li huma membri ta' sistemi ta' garanzija, l-iskemi ta' garanzija automatikament. Jena ma nifima il-pozizjoni ta'kom, però l-kwestjoni li semmejt fl-aħħar ma fimtix so. Il-kwestjoni tal-iskemi ta' garanzija istituzjonali illi huma rikonoxuti anki huma bħala skemi ta' garanzija. Enti hawnhekk semmejt relazzjoni bejn istituti ċentrali u istituti eh, zar. Mm, jekk aħna nikkonsidraw l krizi fil-passat, aħna eh, konna għed nitkelmu esklużivament eh, fuq istituzzjoni ċentrali, per eżempju l-banek pubbliċi fil germania u oħrajn, illi kellhom diffikultajiet waqt li zar ma kellhomx diffikultajiet. Għal-dastant, jekk inħarsu lejn l-iskemi ta' garanzija li kienu jżistu sissa fi settur bankarju fil-Germania, kellna riski li huma 60% akbar eh, minn dak li banegżar li mhumiex esposti għal dawn ir-riski kellhom. Għal daqstant meta nħarsu lejn dan il-rapport 75-25 eh, insibu situazzjoni illi emżon bżonn li l-wieħed iħallas tmien darbit iktar għal eh, xenarju ta' riskju simili. Għal da' daqstant. Hawnhekk qed nitkellmu fuq istituti b'livell oli ta' riskju u livell bax ta' garanziji. Però jekk aħna nitkellmu fuq u mbagħad eh, meta nqisu l-100%, allora f'dan il-każ ma jkunx biżejjed ma jkunx hemm kopertura biżejjed ta' riskju. Eh, u għastant jina din il-bicċa ma fimtiex jekk dawn l-istituti gbar mm, eh, u miex inklużi f'dan il kunġett Però jekk jiġu inklużi rridu nizguraw illi riski huma koperti. U nistaw naraw mill krizi l-elezzjoni tagħna għandha tkun eh, illi m'għandhomx ħalsu inqas kontribuzzjonijiet imma iktar. Eh, fl-artikolu 66 kif inu issa u jekk fimtek sewwa, u dan jkun possibbli għax nitkellmu fuq flessibilità ta' 25 U nishtiq nisma minn għandek x'taħseb int. Fuq dan il-punt. Grazzi. Forsi l-ewwel għandna nisimgħu minn shadows kollha biex mbagħad nittrattaw kollha flimkien dawn il-mistoqsijiet. Sur Balz. Grazzi tal-mistoqsijiet illi għajent. Dawn huma kwistjonijiet illi il-grupp tagħna huwa interessat fihom. Hemm punt li nixtieq nitkellem fuq u ma naħsibx illi dan huwa dak li qbilna meta tkellimna fuq id-direttiva, regoli fuq l-eżenzjonijiet, artikolu 13 paragrafu 2, ma trudejniex mod suffiċenti. Għaxek nitkellmu fuq skemi u metodi ta' kalkulu ta' riskju, eccetera, dawn il-metodi kollha jista' ikollhom impatt fuq il-attivitajiet tal-balance sheet. U jekk nikkonsidraw il-kapital, l-assi, eccetera, jiena qed naqra minn dokument hawnhekk. Però hawnhekk qed nitkellmu biss fuq depositi koperti ta' dawn l-istituti jiena naħseb illi għanna nikonsidraw anki il-konklużjoni tal-kontribuzzjonijiet fil-parti attiva tal-balance sheet u rridu anki nikonsidraw il-bżon li kunem bizdejiet lokal manuvra <sighs> meta neġu għal-riski. Dejn kienet l-intenzjoni tal-artikolu 13 paragrafu 2 u jiena xteqnajt ngħid illi eh, skemi ta' garanzija istituzzjonali jistaw jikkontribwixxu ħafna għal l-istabilità finanzjarja kif ġara fil-passat u kif nistennew li jisir fil-futur. U nixtieq ukoll eh, natikom xi punti għal riflessjoni ma naħsibx eh, eh, dan huwa kienet l-intenzjoni ta' direttiva meta nitkellem fuq il-linji gwida fuq l-effettività ta' dawn is-sistemi għanna bżon għal daqstant ta' kjarifika għax eh, rridu naraw xinu l-mandat u rridu naraw ħda fuq l-isfond tal artikul 13 eh, paragrafu 2 meta nitkellmu fuq dawn il-guidelines fejn il-metodu tal-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-skemi ta' garanzija ta' depositu skont il dispozizjoni tal-artikolu 1 u 2 U jiena ma nistax nifhem kif dan jista' jkun kompatibli mal-regoli eżenzjonijiet u derogazzjonijiet. Nixtieqek tispandi da xejn iktar fudda Grazzi. U issa fisem il-CR Tero. Jiena nitkellem flok il-xadaw rapporter tagħna. Hawnhekk qegħdin nikkonsideraw il-konsultazzjoni fuq il-guidelines Imma jisijar taqbel illi jekk dawn il-ek nikalkolaw ex ante DGS contributions bħala parti ta' depositi fissi minar ma nikonsideraw il-profil ta' riskju għacċar li dawn l-entitajiet jistaw waslu għal riski. Meta nġu għal kalkulu ta' kontribuzzjonijiet ta' DGS li ġiħar, li sijar iħossu illi għanna nżommu dispozizjoni ta' artikolu 13, ċoħe illi id-DCS tkun tista tuża il-metodi ta' kalkola taħħa biex eh, tkun tista tqabbel il-kontribuzzjoni taħħa mal-speċifiċitajiet taħħa. Waqt li xadow tana għadu qed jevalwa dawn il-linji gwida, xie xi punti e, e, pozitivi huma kif qed ngħid. L-awtoritajiet kompetenti kon jistgħu jeskludu indikatur ta', ta kor sempliċement meta jkun hemm indikazzjoni illi dak l-indikatur mhuwiex disponibbli. L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jintroduċu indikaturi ta' rischju addizjonali jekk jaħsbu li l-indikaturi kor ma jinkludux il-karattistiċi tal-istituzzjoni. Per eżempju, biex nirriflettu il preżenza ta' IPS jew istituzzjonijiet li huma regolati skont il-liġi nazjonali. Hemm mbagħad possibilità li użaw il-metodi tagħhom u f'dan il-każ l-autoritajiet kompetenti jizguraw li l inni gwida jiġu rispettati mm, meta jiġu approvati il-metodi tagħhom. Dawn huma xi elementi pożittivi, imma li sijar eh, tixtieq li xedawżam ikollhom iktar żmien biex ikunu jistgħu jirriflettu qabel ma jagħtu l-pożizzjoni tagħhom. Grazzi. Grazzi. Ma ħadd iktar? minnaħta liberali Hemm xi ħadd qablek Sven. Ok, mela Sur Gigold minnaħa tal-ħodor. Markus. Aħna Barra minn mistoqsijiet li għajmu l-kollegi, li naqbel maħħom. jina għandi mistoqsija oħra, iktar ġenerali. ċo l-IBA, meta deċidajna fuq il-regolament taħħa, kella mandat ċar biex tappoġġa il-proporzjonalità. Kienem workshop xi sena ilu, kienem ħafna parteċipanti u kienem ħafna diskussjoni. Pero minn dak iż-żmien Umbat ma ġara ġej. Tista tispieganna, telabora u tajdinna li muma il-mizuri konkreti li ħattu biex tiżguraw illi tiġi inkluża l-proporzjonalità u illi il-regolament ma joħloqx zvantaġġ speċifiku għal operaturi iktar żgħar għax meta wieħed iqis il-profitt tagħhom proporzjonalment dan se jkun l-ispejza se tkun iktar olja. Għal daqstant nishtiq li Libja rapporta l-Parlament li ma miżuri ġew eh, intraprizi u xtib ta' program inti ħasegwi intkom ħassegwu f'dan il-kamp. Għax għandi l-impressjoni li intkom mux qed tirrispettaw il-mandat illi irċevejtu minn il-Parlament. Grazie ħafna il-kalim li mis, essu il-kanoni, eh, mela ħanibda bil-proporzjonalità. Ma nistax nejt illi aħna ħanatu rapport il-Parlament fuq il-proporzjonalità, però ħanaddi il talba ta'kom u eh, nkun issa forsi iktar il-qoddim intikom risposta dwar dan, imma fuq sustanza nista nirrispondi dak kollu li għamilt jiena matul ix-xhur li għaddew f'kull ħaġa li għamilt fil-fatt għana ħarisna lejn il-proporzjonalità minn ħafna lati u nemmen illi il-proporzjonalità edha fil-flessibilità tal-linji ta' gwida imma fir rigward tal-impenji tal-pagamenti aħna nassikuraw fil-ġestjoni tal-kollaterali hemm il-proporzjonalità anka fid-diversifikazzjoni fir rigward tal-kollaterali li ritinata jingħata fil-DGS u anka fil-impenji tal-pagamenti. Dana biss huwa biss eżempju kelli xi ħaġa oħra f'moħħi ma sa isa isni ħarġit li minn moħħi x'kienet dwar il-mistoqsijiet l-oħra, il-flessibilità fuq livell in ġenerali. Ovvjament, dan kien fiċ-ċentru ta' diskussjoni tagħna Mi xi ħaġa speċjali di. Anka bil-kontra kien hemm min qal illi anka kieku jkollna 100% ta' armonizzazzjoni fil-formula aħna maħniex qegħdin nippruvaw eh, narmonizzaw l-indikaturi u kif jiġu kalibrati, ma xorta kieku jkun hemm diverġenzi fl-istati membri u din hija xi ħaġa normali. U jien ħanidilkom għalfejn ma nistgħux narmonizzaw il-kalibrazzjoni tal-indikatura. Ej ngħidu inħarsu lej il-livelli tal-kapital. Eja, uh, wieħed jassoċjom mal-piżijiet tar-riskju u l-livelli tal-kapital. Il-komunità tal-banek li stati membru jew inkella fil dgs huwa differenti minn wieħed għal ieħor. Għalhekk jekk wieħed joqgħod jagħmel affarijiet eh, ristretti wisq eh, eh, malbuta ma' dawn ir-riski tispiċċa fejn stat membru toġi li kulħadd istess offa fih fil-waqt li fieħor ikun hemm distribuzzjoni tajba naf li isni qed nitkellem fuq xi ħaġa oħra, e, sa minnhom staqsejtu jekk il-25% hijiex e, flessibilta u l-75 fil-mija armonizzazzjoni. Imma wieħed li tiħares ukoll lejn il-flessibilità fih dan il-75 fil-mija. E, Il-Kummissjoni ħarset li dan ukoll. Il-mandat tagħna huwa biex promuovu il-konverġenza anka fil-modi ta' supervizjoni, iġifiri li wieħed ikollu 40%, 35% jew xi ħaġa bħal dan, e, e, din e, tmur fil-fatt kontra l-mandat tagħna, ħna qed nippruvaw nipproponu qafas armonjus. Imma jina il mistoqsijiet tiegħek ħanaddihom lil lura x-xogħol. L-IPS mela. Membri tal-IPS u anka f'GGS uffiċjali l-ideja hija illi ikun hemm aktar solidità fis-ħubija tal-IPS u mbagħad jidħlu fil-DGS li tkun uffiċjali u il-kontribuzzjoni tkun inqas Id-direttiva qed tgħidilna li kull DGS għandu bżonn wieħed fil-mija iġifiri ta' kopertura ta' depositi. Anzi, 0.8% jgħid il-kelim, jina kiku xaqt li kienet 1% di. Iġifiri, l-banek kollha f'dawn l-IPS u DGS qegħdin jibbenefika minn din ir-reżiljenza eh, iktar qawwija. Ma tistax pretendi li kolla jkollhom kontribuzzjoni inqas. Eh, eh, eh, tkellimna wkoll dwar l-entitajiet ċentrali u dawn jorbtu flimkien il-punt ta' sur u ta' sur Simon. L-entitajiet ċentrali għandhom xi riskju speċifiku Wieħed iħares ħares lej il-parti fejn għandna lassi fil-balance sheet Aħna qrajna l-artiklu 13 13-2 u irriflettejna dwar jekk um, wieħed isax e, wara fil-ġemp il-depositi koperti. Il-punta tlu huwa dawn id-depositi koperti u l-protezzjoni tagħhom. Ma nix iġifieri nwalbuha fil-ġemp imma għandna nħarsu lejn nirriflettu kif Eh, eh, fuq id-daqs ta' dawn l-entitajiet ċentrali biex forsi fil-imbidlu il-kontribuzzjoni um, um, minima u nimmira għalaj li tkun naqra aktar olja. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Il-rapporter jixtieq jitkellem għal kien ħana dilu il-mikrofonu. Peter. Grazzi ħafna. Aħna nistgħu nirrispondu b'mod dirett mhux qed nitkellmu dwar l-adattament ta' xi ħaġa, aħna qed nitkellmu dwar xi ħaġa aktar fundamentali ridu inqisu e, dak li daħħalna fil-test ta' leġislazzjoni taħt l-artiklu 13.2 jekk qed nitkellmu dwar IPS u niddeterminaw il-livell jew nikkalkulaw il-livell tal-kontribuzzjoni tagħhom jiena nixtieq u jiena grat li inti semmejta din nitkellmu dwar IPS jew xi DGS u li fl-aħħar mill-aħħar kulħadd iħallas l-istess, mhux qed nitkellmu dwar li xi ħadd iħallas inqas. Fis-sistema min għandu riskju qoli u huma istitut ċentrali dawn għandhom iħallsu aktar bħala kontribuzzjoni. Qed nitkellmu dwar setta ta' strumenti Eh, illi eh, ma jwassalx għad distribuzzjoni ta' riskju illi għan hemm issa, inti il-limiti qed tolbotom mal-matematika, mal-formula li qed tintuża. Dan ifisser illi eh, l-entitajiet li għandhom riskju għoli li ħalsu anqas kontribuzzjonijiet din mhix aċċettabbli u qed ngħid l-affarijiet mod ċar minn ħati aħna li qegħdin nitkellmu huwa fil-fatt bil-kontra dak li aħna edna bħala parlament. Aħna tajnikom mandat lilkom dawk illi uraw fil-kriżi illi jistaw ikunu ta' periklu kbira f'terminu tal-flus tal-poplu, allura dawn iridu irri kollom l-opportunità illi eh, fil-ġejjini dawn it-tibi ta' istituzzjonijiet forsi jkunu eh, jiswaw ħafna aktar flus, veru. Imma dawn irri tkun hemm libertà fil-kal fil-kalkoli u fil-mandat ta'kom imnizzel dan kollu, mux għet nitkelmu biss dwar xi biċċa leġizlazzjoni, dawn l-iskemi ta' garanzi jridu jkunu sow jaħdmu fil-ġejjeni u jridu jkunu konformi ma' regolamenti eh, u l-artiklu 26 eh, fej qed insemmu eh, din il-ħaġa jekk wieħed ħajjekkalkola l-affarijiet fuq il-linji matematika li matematiċi li semmejt intellu ra ħajkun hemm riski Middera, eh, mawx ħadd iktar li jixtieq jitkellem għalhekk eh, nerġa' ngħaddi l-mikrofonu lil-sur Kanali. Kanani. Mela, forsi ma konċ ċar biżejjed. Inti qed tirreferi eh, dwar il-25% l-aġġustament li eh, hemm mibni fih innifsu mhux biżejjed aħna qed inħarsu lejn din il-kwestjoni. Iva, eh, aħna ħad il-punt li qed issemmi inti, forsi mhuwiex biżejjed jekk aħna ħandaħluha fil-parametru tal-kontribuzzjoni minima din mhijiex multiplikatur. Jiena nixtieq nassikurakom li aħna qegħdin nirriflettu lejn Eh, lejn dan, dan l-ġet minn perspettiva ħra, minn lat ieħor. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzjakom il-kol tal-li eh, inti nirringrazzja kanti tal-li ġejt hawnhekk minn Londra biex tattendi din il-laqa tal-ikon. Jekk jiena qed ninterpreta l agenda b'mod tajjeb aħna wasanna fit tmim tal-laqatana tal-lum ta' dalodu u uh, ħerqan nil-taqa maqom war nofsenar fit-tlieta fl-imkien mal-kollegi tagħna mill-Kumitat Libe biex nitkellmu dwar id-direttiva tal-ħasil tal-flus. Għalhekk il-laqa hija aġġornata.